Kieġobkom, nitlobkom sabiex tieħdu postkom. Ich erkläre die am 10. September. Nishtir nerġa' niftaħ is-seduta li għalaqna fil-10 ta' Settembru tas sena 2015. Il-minuti u t-testi adottati tal-10 ta' Settembru 2015 ma' dispożizzjoni tagħkom. Għandkom oġġezzjonijiet għal dawn id-dokumenti? Jekk iġobkom. Għadis nivot meru għadis